u nixtieq nagħti merħba lill president tal-Kummissjoni Ewropea lil Sur José Durao Barroso. Pro qabel ma nibdew il-sija tal-mistoqsijiet nixtieq ninfurmakom li il-minuti tal-laqa tal-biraħ huma diġà disponibbli u nixtieq nismekkaw xi kummenti jew oġġezzjoni tal-minuti Gider li mawx oġġezzjonijiet għalhekk il-minuta jkunu adottati u issa ngħaddu għal punt li misfuq l-aġenda. Ġifri issija ta' ħin ta' mistoqsijiet mal-President tal-Kommissjoni nixtieq għal darboħra nilqa li sur Duraw Barroso. Nibdew bl-ewwel parti. U dawn ser isiru mill-kapijiet, mistoqsijiet mill-kapijiet tal-delegazzjonijiet u mbagħad minn delegati l-oħra, mill-gruppi politiċi. Mela, mistoqsija minuta, tweġiba minuta. Bat ħajkun jkun hemm supplement ta' 30 sekonda. Ser nibdew mill-EPP is-Sinjura Corden Votman kjoġbok. Mikrofonu. Grazzi tassew, Sur President, l-aspettattivi tal-2020 huma għoljin ħafna fil-grupp tana, però ċittadini nifisom huma qegħdin jistennew progress impjieg u ekonomija tas-suq soċjali proposti biex insaħħu anki